Mela, nħabbar għalhekk illi avukat li kienet jaġixxi fisem ċittadin Pollak rrit neħi l ta l-umunità tas sur Marquez Zaginski skont tikli sita paragrafu 7 ta' regoli tal-Kamra u referini għal affert legali kumita tal affert Legali u sa skont paragrafu 3 ta' regoli dan il-Kumitat fit Deċembru sa' 2009